monetarji. Il-Kumitat Envi u kol ressa eh, dan il ġembu dom li ġej li test li ġi adottat mill-Parlament Ewropew skont artiklu jew regola 231-4 tar il-dana dan il-korreġendum huwa konsidrat pala approvat sakemm Mux iktar tard minn 24 sija wara il-li ħabbart dan li ġej talba sir minn grupp politiku u jew mill-inqas minn 40 membru u mbagħad dan ħannivutaw nivutaw fuq il-korreġendum dana se jkun disponibbli fis-sit tal-plenari